biex bekk ikonna aktar pressjoni u komplu namlu pressjoni sabiex ehm, il-tħassibit tagħna jiġu konsegrati. Grazzi ħafna. Id-dibattitu jala hawnhekk il-votazzjoni is-seħ għada f'nofsinhar. Issa naddu għal stqarrija tal-Viċi President tal-Kummissjoni il-Reprezentant Oli għal affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà dwar il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili fisem il-baronessa Ashton se jitkellem il-Kummissarju Dalli jekk jogħġbok. Thank you very much, Madam President. Grazie ħafna, Signora President, onorevoli membri. <clears throat> Kwalunkwe forma ta' violenza bbażata fuq ġenerija hija violazzjoni mhux aċċettabbli ta' drittijiet fundamentali u xkil għall-igwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili hija forma ta' violenza kontra n-nisa li verament hija waħda mill-iżjed li mhux aċċettabbli. Degradanti, hija violazzjoni għad drittijiet fundamentali u s-saħħa u kif ukoll huwa eh, violazzjoni tal- tal-drittijiet tat-tfal. E, xi 3 miljuni kull sena isofru din dan il-fenomenu sa sa nofs miljun li jiexu fl-Europa ġa kellhom dat tip ta' mutilazzjoni tal-ġenitali femminili u hemm eluf li huma friskju. Il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili blebda ċirkostanzi ma jistaw jiġu e, ġustifikati bit tradizzjonijiet kulturali u reliġjużi u prassi. Għanda konsekwenzi immedjati u fit-tul għas-saħħa tal-mara u tista' twassal għal mewt tagħhom. Il-Kommissjoni hija determinata li tieħu azzjoni konkreta u tiżviluppa risposta politika b'saħħitha eh, biex ma ssirx violenza fl-Ewropa. Il-mutilazzjoni ta' ġenitali femminili hi ħaġa li verament tħassibna l-Kommissjoni ġa għalet dan strategijiet tal-igwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għal-2010-2015. Nuqqas ta' informazzjoni li wieħed jista' jgħadda fuq hija sfida kbira. Il-kollega tiegħi il-Viċi President Vivian Redding talbet lill-Istitut eh, Ewropew għall-Igwaljanza bej eh, tas-ġeneru biex tħares lej l-istatistika u t-istabilixi fejn qasijiet. Fuq din il-bażi l-istitut ħajoffri eh, eh, situazzjoni kif inhi u l-risposti li konna li kollom mill-Stati membri. Għandna jkollna rapport fit-tieni nofs tal-2012. il riżultati ta' din l-inkjesta permettinna neħdu azzjoni zet eh, ah, informata. 2011-2012 il-Kommissjoni permettat if-finanzjat Eh, forum biex tġilet kontra din il-pratika. L-appoġġ finanzjarju ħajġi implementat għall-implementazzjoni ta' proġetti transnazzjonali għall-organizzazzjonijiet lokali biex jevitaw da tip ta' prassi u jżidu l-kuxjenza u jbidlu l-attitudni soċjali. Għall-lavorja mem lebda leġislazzjoni speċifika fil-level tal-Unjoni Ewropea fuq il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili hija ħaġa kriminalizzata fil-maġġoranza tal-istati taħt liġijiet speċifiċi jew inkella kodiċi kriminali ġenerali. Maġġoranza kbira tal-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea daħlu wkoll il-prinċipju ta' estraterritorialità fil-dispożizzjonijiet kriminali tagħhom jippermettu li jkun dawk li jkunu responsabbli għal din nazzjoni jiġu tal-lajn eh, il-qorti wkoll anke meta ssir barra l-Unjoni Ewropea kienem proposta ta' leġislazzjoni dwar id-drittijiet ta' vittmi ta' dan ir-reat lan bid-direttiva tal-vitmi u li jizgura li l-vitmi kollha li hemm fl-Unjoni Ewropea ikollhom drittijiet minimi, numru ta' drittijiet minimi u jiġu trattati bħala individwi u jiġu trattati bħala tali. Dan l-istrument eh, prinċipalment qed jipprova jiżgura li bżonnijiet tal-vitmi huma valutati b'forma individwali u dawk li jżied huma vulnerabbli, speċjalment il-vitmi tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili jkollhom il-trattament li għandhom bżonn. Il-proposta tal-Kommissjoni li eh, bidlet mill-proposta tal-Parlament ħtejjeb is-sitwazzjoni għan-nisa bħala vittmi tal-vjolenza. L-Unjoni Ewropea wkoll qed tindirizza l-kwistjoni tal-mutilazzjoni tal-ġenital femminili fl-azzjoni esterna tagħha tappoġġa l-avukatura u inizjattiva biex tħares id-drittijiet tal-nisa u li tipprojbixxi prazzi eh, ta' dan li huma ta' dannu il-Kommissjoni u l-Servizz ta' Azzjoni Esterna ġejjem tqajjem dan is-suġġett ma' ma' eh, pajjiżi tal-Afrika u oħrajn huwa u importanti li li jkun hemm proibizzjoni ta' tip ta' mutilazzjoni u li jkun hemm enforzar tal-liġi. Aħna nappoġġaw l-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maquda u riżoluzzjoni biex tipprojbixxi il-mutilazzjoni ta' ġenitali femminali hija ħaġa essenzjali dawk specialment fl-Afrika li għandhom li għandhom dil-problema eh, eh, diżjed kbira eh, jihdu azzjoni. Is-servizz estern tal-Unjoni Ewropea qed tipprepara kampanja taħt il-linji gwida tal-bniedem dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet biex wieħed jattira attenzjoni dwar il-bżonn li jeradika dit-tip ta' prattika speċjalment fil-kontinent Afrikan. Female genital mutilation Il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili hija forma estrema u prattika estrema u mhux aċċettabbli. Il-Kommissjoni hija hija għandha kull intenzjoni li tiġġiel kontra teħħa u tejn lil nisa eh, fl-Unjoni u barra bil-leġizlazzjoni, programmi finanzjari u mezzi oħra, inkluż l-appoġġ lill organizzazzjonijiet lokali. Grazie Kommissarju. Grazie Kommissarju. Issa il-kellima fisem il-gruppi politiċi nibdew l onorevoli Muscardini fisem il-PPE għal minuta u nofs. Grazie President. Il-ġlieda tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili li ġlieda li għatib għaddeja irridu nelbu din il-pjaga soċjali illi għatpoġi friskju l-ħajja ta' eċiren ta' eluf ta' nisa Irdu narfu dan ir-reat bl-istess pieni u bl-istess impenn. Rilħaqna riżultat parzjali fejn il-mutilazzjonijiet issa huma konsidrati bħala forma ta' abbuż fuq il-minorenni u ksur ta' drittijiet tal-bniedem u violenza Għabbażi ta' sess irridu nirrikonoxxu il-mertu tan nis Afrikani għal kuraġġ li kellhom biex jemnu fiġlieda illi spiss hija mimlija teddit u perikli illum il-ħaqna bidli strutturali fil-kultura ta' appartenenza biex narġu nfasslu miġdit ir-wol tan-nisa. Iżda l-fenomenu ma sparixxiex fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess u hemm ħafna sonijiet illegali illi qed ikomplu dawn it-tradizzjonijiet tal-klens. L-istituzzjonijiet ma jirdux jaqtaw qalbhom u jridu jkomplu jiġġieldu biex jeqirdu dan ir-reat u għalhekk punti 6, 7 u 8 ta' riżoluzzjoni jistidnu l-Kummissjoni biex tagħmel serje ta' azzjonijiet biex tkompli għaddejja b'din il-ġlieda tagħha kontra din il-pjaga. Strateġija globali biex niġġieldu l-vjolenza kontra n-nisa tinkludi azzjonijiet komuni kontra l-mutilazzjonijiet u hemm bżonn ta' programmi ta' taħriġ għal bniet kemm fil-pajjiżi tal-Unjoni kif ukoll fil-pajjiżi terzi kif aħna għedna fir-riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra sfruttar sessuali femminili li jisiru fl-Unjoni Ewropea ġiet votata f'dan il-Parlament maġġoranza kbira fi frar 2009 jien nixtieq infakkarkom illi sfortunatament minkejja dak li qal il-Kummissarju llum xorta waħda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 Il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminija forma ta' violenza kontra n-nisa u hija infrazzjoni ta' drittijiet ta' n-nisa ħaġa ma nix nittollerawa għal raġunijiet reliġjużi u kulturali. U importanti li wieħed eh, jinvolvi fil-ġlida kontra kontra dan il-fenomenu Eh, eh, l-kulħad biex naplikaw il-dritti tal bidem universali għandu jkun hemm finanzjar adekwat biex l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri jkunu jistgħu jfinanzjaw programmi innovattivi u jeqirdu dan il-tip ta' ta' prassi li jfisser li l-bniet zar huma vulnerabli għandna nappoġġaw l-organizzazzjoni ċivili u programmi li jżidu l-kuxjenza li qed isiru f'komunitajiet fl-Ewropa u f'kontinenti oħra. Jiena nitlob l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri li jsegwu l-rekomendazzjonijiet tal-rezoluzzjoni tal-parlament u għanna nizguraw l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet titħol fil- eh, offol tal-politika tagħna għandna ninvolvu l-awtoritajiet lokali, nazzjonali, soċjetà ċivili u pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi ħafna għal grupp Alde. L-Onorevoli Bilbao Barandrika din il-irdija waħda li zed forma li zed krudi ta' nuqqas ta' gwaljanza bej sessi n-nis fċerta kulturi huma ta' tan-nisa u jżommu jibbażaw da fuq tliet pilastri l-użu tal-forza, l-użu dominanti l għandu fis u s-superstazzjonijiet u l-miti. Ġifieri l nevitaw din it-tip ta' mitolazzjoni għandna niġġieldu b'argumenti li l-argumenti daw l-irġil jużaw biex jġustifaw daw. Għanna neffokaw fuq il-vitmi, il-nisa fid-dinja rridu jifmu li l-mutilazzjoni ġenitali mhux aċċettabbli u l-irġiel għandhom jifmu li dan u jirrifletti l-nuqqas ta' sigurta u l-bizza li għandhom li ma jkollhom suċess. Aħna nkunu nkunu verament ħorġ fuq dal-fenomena flimkien nistabbilixxu regolament Ewropew u nkomplu blajnuna għal eh, nżidu il-kuxjenza ħalli neqerdu din il-fenomenu. Grazzi. Grazie per il gruppo Verde l'onorevole Duran per un minuto e trenta. Oui, merci Madame la Présidente. Euh, Grazie ħafna. naddu għal l-Onorevoli Duran, nispera l-nvota fuq da eh, għada, ħaġa evidenti, tajt l-Onorevoli Duran li huwa parti ta' strategija Ehm, tal-appell internazjonali biex nikun hemm proibizzjoni ta' tip ta' prassi fil-ġnus maquda. Huwa importanti ħafna li nappoġġjaw dal-isforz internazzjonali b'din riżoluzzjoni. ċerta nisa impenjaw ruhom eh, l mara ta' president ta' Burkina Faso per eżempju eh, għamlet dal-appell internazzjonalment u pajjiżi Ewropej ġa għajlom proibizzjoni ta' dal-tip ta' prassi. Nisperaw li nkun nistgħu navanzaw fuq da u aħna b'riżoluzzjoni nkunu nistgħu kontribut għad-dibattitu tal-ġus u tal-Assembleja Ġenerali tal ġusma u da huwa kwestjoni importanti ħafna politikament huwa sinjal, ma ma nfissirx li għanna naħdmu ma nistawx naħdmu ma' kull tip ta' gruppi ta' nisa, anki ma' nisa li jamlu dan, mux il-bissu ma l-irġil, li ħafna nisa, nisa jamlu dan u koll, għanna jkonna mizuri preventivi eh, u jekk ikollna program wiesa li l-ġdus maquda taċċetta bħalma minna l-mini se jkonna strategija ta' muturaġ u importanti ħafna biex neqerdu din il-prassi fuq il-nisa fid-dinja kollha. Grazzi ħafna. Issa fissem il-grupp ta' ICR l-sur eh, Signora Jana Kutakis jena dispjaċini li n-numru ta' każijiet ta' numru ta' eh, mutilazzjoni tal-ġenitali femminili li qed jiżdied. U ċerta minn daw il-proċeduri qed isiru f'Londra eh, nefisa. Għalek, jina ħadnu gost li qed ikonu d dibattit l-lum għax il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili qed isiru fuq nisa li jgħixu għawek fl-Europa. Eh, dan din il-prassi hija legali fl-Unjoni Ewropea u l-liġi tħares ukoll iċ-ċittadini jekk daw jittieħdu barra għal din proċedura. L-istati membri kollha għandhom jieħdu azzjoni mm, ebsa biex jiġġieldu kontra il prassi illegali għandna niżguraw li l-Ewropa qatt tagħmel kull ma tista' biex tkun tista' salvagwardja n-nisa u l-bniet Eh, u hekk tagħti eżempju l-pija tad-dinja li qed jiżviluppa. Eh, dat tip ta' azzjoni, mutilazzjoni tal-ġenitali femminili hija ħaġa barbarika u hija violazzjoni ta' drittijiet fundamentali tan-nisa u tal-bniet huwa suġġett tabu u nisperaw li l-fatt qed nitkellmu forma miftuħa nżidu l-kuxjenza biex nwaqfu dat tip ta' prassi. E, l'onorevole Gustafsson per un minuto e trenta. Isem il-grupp GUI e, eh, sur Gustafsson għal minuta u nofs. Fru talman, eh, jag är väldigt glad, precis som en kollega sa, att vi imorgon... Jura president, Jien qed nieħu gost li għadha d adottaw din riżoluzzjoni konġunta biex inkunu nistgħu nagħtu l-appoġġ tagħna l-Assemblea tal-Ġnus Maquda u l-riżoluzzjoni tagħha biex tipprojbixxi dit tip ta' violenza kontra n-nisa il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. Jiena nisħaq l-ġlida kontra il-prassi fl-Europa u fid-dinja għandha tkun maquda ma' xogħol biex nkun hemm igwaljanza bej l-irġiel u n-nisa. Għanna natu poter l-sessualità tal-nisa u l-nisa għandhom dritt li kollom li determinaw l-identità tagħhom u kontrollaw il-ġisimhom. Eh, eh, Aħna aħna għanna bżon natu dal-poter l-nisa fis-soċjetà eh, fil-gruppi minoritarji u maġġoranza u għanna niffokaw eh, biex nġildu kontra din il-mutilazzjoni eh, tal-ġenitali femminili, naħdmu ma' organizzazzjoni tan nisa u l-atturi ewlenin f'din is-settur. Aħna bħala aħna nitolbu l-Kommissjoni tagħmel proposta għal strateġija Ewropea biex tiġġielet kontra il-violenza kontra n-nisa. Strategija bħal di nkunu nistaw nadottaw miżuri ebsin e, e, kontra l-tip ta' fl-Europa. Grazzi. Grazzi ħafna. E, Signora Matella minuta nos. Grazzi President. Jiena nesprimi b'konvenzjoni il-vot favur ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew biex niġġieldu l-prattika brutali tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. Li niġġieldu din il-prattika mhux umana tfisser mhux biss illi nopponu trattament barbariku illi jolqot 140.000 persuna u minn dawn għanna 500.000 li huma fl-Ewropa. Iżda wkoll naraw illi naraw illi dinja azzjoni kontra n-nisa. Il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili twassal għal konsegwenzi li ma nistawx ehm, bximot jittaffew u dawn jolqtu is-saħħa tan-nisa infezzjonijiet, problemi ta' AIDS kif ukoll eh, problemi għal tqala fil-ġejjieni dawn biss huma ftit mir riżultati ta' din il-vjolazzjoni illi issir ukoll permezz ta' strumenti bażiċi ħafna mhux sterilizzati u għalhekk din dinja prattika li titwetta fuq bniet taħt il-15 sena u bekk din tassew hija ksur tal-Konvenzjoni tal-ġnus mar ma fuq it-trittijiet tat-tfal. President, huwa bżonn bekk illi bħala l-Kummissjoni tirrikonoxxi li dan huwa reat biex bekk natu risorsi finanzjarji biex niġġieldu dan il-fenomenu. Hemm bżonn l-appoġġ tas-soċjetà ċivili kollha b'dan il-mod l-istati membri ikunu jistgħu jesprimu eh, l-azzjoni konġunta tagħhom dwar il-vjolenza kontinwa kontra n-nisa fid-dinja. Grazzi. Parola all'onorevole De Kaiser per un minuto. Grazie ħafna, signora De Kaiser, għal minuta.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 Eh, eh, l-iskar biex wieħed ikun jista' eh, mm, l-urina toħroġ u l-dem joħroġ ikun hemm tubaż tub żgħir u l-ar ħaġa huwa li jkun hemm telf ta' ħafna telf ta' dem u ħafna nisa jdumu nofsija biex jurinaw. Umbat ħafna drabi kollom daħlu eh, bħal tubu biex il-dem joħroġ. Umbat jkunum ħafna infezzjonijiet u jkunu verament etibatu. Jena ntqajt ma ginekologi li ntaqaw ma nisa li kienu etjatu iweldu imma għal-għavura ġew ġinu sottomessi għall-infibulation imma ma rridux li l-irġil ma li dina t-tneħħa nisa jitrattati pa'la propieta u nanu ma prassi li la ta' teżisti eluf ta' snin u kienet parti mill-prassi nisranija tal-ċunturin tal-Kristu ta' ċastità. In-nisa ilhom jiġġieldu għal libertà għal mijiet ta' snina. Imma naraw li hemm ħafna eh, dlam u oskurantizmu u dit-tip ta' tortura qed kompli qudiem għajnejna għandna bżonn inkixxu daw tabuġ u ningrazzjaw il-Komissjoni eh, għal qed trattar il-kwistjoni. l onervoli Fikstrom għal-minuta. Grazzi. Il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili hija xi ħaġa tant ta' tkexkix madwar 3 miljun mara kun soġġetta għal dan kull sena 8000 mara kull jum. Ħames ħames nisa kull minuta jridu jsofru din il-proċedura kull jum. Huwa diffiċli li nimmaġinaw il uġieħ l-istatistika hija ta' depressjoni kbira għaliex eluf, mijiet ta' eluf ta' persuni fl-Ewropa jinsabu friskju li jkunu soġġetti għal barbarizmu bħal dan. Irridu naħdmu biex niksbu projbizjoni globali dwar l-FGM madwar id-dinja. Din hija xi ħaġa li għandha tkun l-ewwel priorità, priorità ewlenija fid-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-politika barranija tagħna. Aħna rajna eh, meta, meta rajna il-vagina monologues ndunajna il-irdu nġildu dan l-attak fuq in-nisa u ikunu ġejjin minn fejn minn liema pajjiż ikun xikun il pajis li ġejjin minnu dawn in-nisa. Grazzi. Issa s-Sinra kil nilsen għal-minuta. Jiena nixtieq nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi dwar dan is-suġġett, kooperazzjoni deċentralizzata jiena ħdimt ma' assoċjazzjonijiet fl-Afrika u rajt bajnejja realtajiet tal-FGM li l-Onorevoli De Kaiser semmit u importanti li nitkellmu mal-autoritajiet lokali u mal-NGOs u meħtieġ li nkun nafu xini realtà fuq il-post jekk irdu niġildu dawn il-prattiċi. Per eżempju, f'kull programm kontra dan it-tip ta' FGM aħna rridu nżommu u dimajnejna illi għan-nisa li qegħdin jagħmlu dan dan huwa impik huwa l-unika sors ta' tħula jom Mill-esperjenza naf illi ħafna minnhom huma lesti illi jifqu jagħmlu dan jekk aħna nofrulhom taħriġ mill-ġdid. Jiena xtaqt ninformakom dwar dan għaliex din hija xhieda tiegħi, xhieda tal-esperjenza li jiena għaddejt minnha. Nixtieq insemmi kemm huma tajbin u ta' eżempju delegazzjonijiet illi aħna nibatu f'dawn il-pajjiżi u rridu nibatu nista' daqskemm nibatu rġiela li dan huwa l-unika mod kif nistgħu nuru li aħna rridu niġġieldu dan. Sinjor McClarkin għall minuta. Meta kon zaħra jiena rajt l-istorja ta' wara żdiri u l-esperjenza tagħha Fir-rigward tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili ma kienx kwistjoni li nkun smajt biha qabel u bikkietni. Il-qlubija tagħha biex teleb l-esperjenza tagħha u titkellem kontra din il-brutalità kontra n-nisa jisħoq illa l-ammirazzjoni kollha tagħna u dan jisħaq dwar is-sitwazzjoni kera ta' dawn il-miljuni ta' persuni madwar id-dinja illi sofrew din il-prattika tal-biża' din mhix prattika illi ir-Renjuni ma ssirx fir-Renjunit fejn madwar mit-telf mara taddi minn din mutilazzjoni illegalment u hemm vitmi li jkollhom l-età daqshekk żgħira ta' 10 snin. Aħna rridu nitkellmu kontra din il-proċedura barbarika li tolqot lil vitmi mhux biss fiżikament imma anke mentalment tal-bqija ta' ħajjithom. Irdu nkomplu nqajmu din il-problema u dak il-luġieħ illi mandux leħen illi jikser mhux biss id-dritti tal-bnidem imma anke ta' tfal irnomlu l-mutana kollu biex neqirdu din il-pratika brutali mir-Renju Unit, mill-Ewropa u lilin biex inħarsu lin-nisa u l-tfal żar minn dan ir-rejat orribli. Grazzi. Kellim li jmiss is senjora Petikajnen għal minuta u nofs. Drittijiet tan-nisa ma drittijiet tal-bniedem irdu jiġu mħarsa fil-loqsma kollha tal-ħajja bi protezzjoni legali u ċertezza dawn mhumiex soġġetti għal twemmin personali jekk jiena rridx inħarisom jew le dawn huma universali huma jappartjenu għan-nisa kollha. Kull mara, kull tifla. U dawn minnix soġġetti għal prinċipju tas-sussidjarjetà mhuwiex fidejn l-istati membri jew xi pajjiżi li jiddeċiedu kif jittrattaw nofs il-popolazzjoni tagħhom. Waħda mill ta' natura brutali e, u reat ta' mibeda kontra n-nisa huwa il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. Dan huwa il ofos il-qafos il-qofol tal din il-mibeda kontra n-nisa u dan jolqot ukoll lil-bniet, anke bniet taħt l-età, tfal. Dan jiċħat l-opinjoni tagħhom. Jiċħat il-ġisem tagħhom, mhux mit-tifes u l-eżistenza tagħhom. In-nisa u l-bniet għandhom dritt tal-indipendenza tagħhom, għandhom dritt għal femiet għall-opinjonijiet tagħhom, għandhom dritt li jiddeċidu fuq il-ġisem tagħhom stess, fuq l-għażliet ta' ħajja tagħhom ikunu xikunu il-preferenzi tagħhom. L-Unjoni, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jaġixxu il-Kummissjoni u l-Parlament u anke l-Istati membri b'mod intern fl-Unjoni Ewropea u fuq livell multilaterali fl-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti biex jadottaw il-riżoluzzjoni fis-67 sessjoni tagħha biex tintem il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili madwar id-dinja għaliex issa m'għadux żmienha. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Gijan għal minuta. Grazzi, flimkien mal-kollegi tiegħi jiena nixtieq nitkellem darba l-dejjem biex inwaqfu il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili, iżda Nazzjonijiet Uniti m'għandhomx wasluna biex ninsew is-sitwazzjoni fl-istati membri tagħna, irridu nżommu madmirijiet tagħna u nasal għal aspett partikolari u evalwat l 500.000 mara fl-Ewropa din jgħixu bil-konsegwenzi tal-FGM u 180.000 mara huma friskju minħabba dan kull sena dan umur kontra il-leġizlazzjoni kontra l-persegwitazzjoni u għanna nisa li jitolbu għal-azil għalix huma ma jridux illi jaddu minn dan it-trattament u għalek għandhom taw sejtu sta' refugjati. L-istati membri jridu jelfaw responsabiltajiet tagħhom dwar dan għaliex aħna ma nistawx ma jistax ikonna approċċi differenti minn stati membri differenti, irridu noqogħdu biswi xulxin biex inwafqu darba dejjem dawn l-atti krudili. Grazzi. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Jimenez għal minuta u nofs. Grazzi, President minn mindu ili prezenti fil-Parlament Ewropew jina dejjem tkellimt dwar l-FGM u dejjem tkellimt kontrija u reat u għet wassal għal dbatija ta' miljoni ta' nisa u e, tfajliet madwar id-dinja 70 miljon dinja ċifra mux aċċettabli li ktarek nistudjaw il-konsekwenzi ta' tkexkix ta' dawn il-prattiċi. Naraw persuni illi jisibu skużi kulturali, skużi ta' saħħa biex dan isir lebda minn dawn mija minna Xi drabi dan jiġi pratikat fuq bniet ta' li għandhom sena jew 14-il sena jista' wasal għal emorraġija għal imwiet u għandu effetti psikoloġiċi terribli. Fl-Ewropa rnam l-armu tagħna biex neqirdu dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem dan jikkomprometti il-kwalità tal-opportunità tal-bejn is-sessi joħloq riskju għas-saħħa hija bażikament tortura illi titwettaq fuq il-bniet u din il-prattika teżisti fl-Ewropa wkoll u għalhekk irridu nattivaw il-mekkaniżmi ta' prevenzjoni kollha illi għandna disponibbli fis-sistemi legali tagħna. Irridu naġġixxu biex inwaffqu l-FGM tan-nisa fuq il-bniet fl-Ewropa. Irridu nikastigaw il-min iwettaqa' il-leġislazzjoni Ewropea għandha tkun maquda u nitkellmu bleħen wieħed biex neqirdu din il-prattika fit-territorju tagħna rdu ninvolvu l-NGOs, is-soċjetà ċivili huma għandhom jorganizzaw kampanji ta' prevenzjoni, kampanji marfa sew. Aħna irridu namlu l-almu tagħna biex ngħinu nitkellmu kontra l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili u 7 miljun persuna li diġà sar illa dan. Is-sur Cashman għal-minuta jiena nixtieq nisjeb ma dak li diġà intqal qabel il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili hija abbuż rikonoxximent rikonoxxut internazzjonalment ta' drittijiet tal-bniedem tan-nisa u tat-tfal dan jista' jiġi indirizzat biss jekk aħna narfu ir-drittijiet holistiċi tan-nisa u iva dan jinkludi il-saħħa sesswali u dritt għal reproduzzjoni, dritt illi il-mara tiddeċidi x'tagħmel ġisimha, Sinjura President. Jiena wkoll konċut tal-effetti fiżiċi fuq in-nisa illi kienu mġela illi jagħmlu il-mutilazzjoni tal-ġenitali tagħhom u din hija xi ħaġa barbarika orrenda xi ħaġa li huma ma jistgħux jiddefendu ruhom kontri l-ebda reliġjon l-ebda kultura ma tista' tiddefendi din il-prattika jiena sodisfatt illi l-Assemblea Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti fis-67 sessjoni serin jikkunsidraw dan is-suġġett hekk importanti. Jiena sodisfatt ukoll il-grupp tal-Afrika ser jkun qed immexxi dan U dan mhux qed jiġri biss fl-Afrika u f'kontinenti oħra, imma qed jiġri hawnhekk ġewwa dana fl-Ewropa kif għadna qabel. Ħames mit-telf mara qed tgħix bl-effetti tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili u 180,000 għadhom jinsabu friskju. Aħsbu dwar dawn il-180,000 mara illi jinsabu friskju nisa u tfajliet u bniet. Għanna il-koll nisħu għawnek. Grazzi. Issa naddu għal procedura catch di għanna ħafna talbiet għal-kelma jiena ser naddilkom kollha għal kelma imma jkħuġobkom zommu żommu mal-minuta tagħkom. Ser nibdew bil-Onorevoli Korola. Grazzi, Signora President. Il-sena l-oħra ġevejna aħbarijiet tajbin meta il-kampanja ta' Nazzjonijiet Uniti kontra din il-prattika irċeviet ħafna appoġġ u għatem affarijiet ta' tkexkix illi għadhom għaddejjin ċirkonċizjoni femminili illi japprattikata fuq perċentwali kbar ta' nisa jista eh, dan jista jammonta għal 70 sa 80% fuħut mill-bnadi tad dinja hemm ħtieġa illi dan jitwaqqaf għal raġunijiet ta' saħħa. Iżda għada problema kera ħafna u rridu insibu l-aħjar mod biex inwaqfuha. Fl-Afrika u kull fejn hija pratikata e, jekk xi bbażata fuq e, raġunijiet iżlamiċi jew e, animistiċi l-Unjoni Ewropea trid tkompli l-ġlieda tagħha kontra dan irridu napoġġaw l-qrati u tentattivi tagħhom biex iwaffqu din il-prattika irridu kampanja biex in nies ikunu aktar konxi dwar dan huwa reat kontra n-nisa grazzi. Non c'è Mikolazik. L-Onorevoli Mikolazik ma jinsabx hawnhekk għal daqstant l-Onorevoli Kadenbach. Uh, als die Wüstenblume erschien im Jahr 1998, war meine älteste Tochter 14. Meta il-film Desert Flower ġi publikat il-ktib tal Flower ġie publikat fl-1988 jiena ħsibt li dan ġara fil-medju evu. Jiena ma stajx nimmaġna li dan seħ f'dan il-perjodu. Din hija xi ħaġa illi qed jiġri hawnhekk. mittel persuna hija soġġett ta' dan. Issa it-tifla tiegħi għandha 14-il sena, it-tifla żero tiegħi għandha 14-il sena u jiena sodisfatta li qatt muser ikolla tbatti din il-prattika barbarika u għadmirtana tagħna illi nagħmlu xi ħaġa hawnhekk. Din mhix prattika reliġjuża imija ksur huwa ksur kbir ta' drittijiet tal-bniedem. Neħtieġu tolleranza zero hawnhekk. Din nitkellmu dwar problemi ta' saħħa illi ser isegwu u problemi psikoloġiċi wkoll li ser joħorġu minn dan. Irridu niġġieldu wkoll l-istigmatizzazzjoni irridu inwaffqu din il-prattika barbarika. Is-Sur Tarabella. Madam la Signora President, Kommissarju, eżis kollegi, ħafna tfajliet u nisa huma vittmi tal-FGM 140 miljun vittmi fid-dinja u madwar 3 miljun eh, bniet fil-dinja fil fis-sena huma friskju illi jisofru din il-prattika il-bniet għandhom bejn 4 u 14 sena u f'xi pajjiżi fl-Afrika dan huwa prattikat fuq trabi li għandhom inqas minn sena irdu niżguraw l-integrità fiżika tan-nisa u tal-bniet tkun imħarsa mhux biss fl-Ewropa. Aħna mħasba dwar l-Ewropa kif qal is-Sur Cashman 500,000 persuna qed issirlhom din it-tip ta' mutilazzjoni fl-Ewropa l-integrità fiżika u mentali qed tiġi mill-quta. M'hemmx raġunijiet ta' saħħa jew ta' kultura li jistgħu jiġġustifikaw din il-prattika barbarika. Id-nisa għandhom dritt għall-integrità fiżika tagħhom. Fl-Unjoni Ewropea rridu nagħmlu l-mutana biex nedukaw, inrawmu kuxjenza u aħna rridu nappoġġaw l-isforzi ta' soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili meta huma qegħdin jiġġieldu dawn il-prattika li prattika li ġiet deskritta mill-kollegi ta' qabli. Grazzi l-Onorevoli Regner. Komissarju, jiena naħseb illi iċ-ċifri huma orrendi 155 miljun mara tintlaqat mill-FGM madwar id-dinja aħna fl-Unjoni Ewropea rridu niżguraw illi titrawem aktar kuxjenza, aktar arfin biex inkunu nistaw intemmu din il-prattika. Dak li għanna namlu, dak li dridu namlu u illi nizguraw illi fil-pajizi terzi l-mutilazzjoni tal-ġenital femminili l-FGM hija projbita, tiġi projbita. Din manda xejx taqsam ma' dinjità umana, tmur kontra d-dinjità umana, il-vitmi għandhom bżon ta' counseling tajjeb ta' kura ta' saħħa, iżda il-ġenituri u kol għandhom jenataw sanzjonijiet, sanzjonijiet illi jkunu ta' deterrent biex dawn ma jamlux din il-prattika fuq li jedhom. Grazzi l-Onorevoli Costello. Grazzi President, Kommissarju, l-FGM hija prattika perikoluża u degradanti tikser id-drittijiet tan-nisa id-dritt għas saħħa reproduttiva u saħħa sesswali u id-dinjità tagħhom. Ħafna minn nisa illi sofrew l-FGM jispiċċa ikollhom problemi fiżiċi u emozjonali fl-Irlanda aħna għaddejna leġislazzjoni f'April illi tagħmel FGM illegali u din leġislazzjoni ukoll tagħmilha legali illi wieħed jgħin jew inkella iwassal għal l-FGM anke lilin mill-Irlanda, għalek ħadd ma jista' jittieħed lilin mill-pajjiż biex isirlu l-mutilazzjoni. Il-kampanja hija mmexxija fl-Irlanda hija mmexxija mill-mara mis-Somalja illi kienet tmexxi e, grupp fl-Irlanda organizzat fashion shows ukoll fl-Irlanda kollha. Il-kampanja tal-Irlanda hija mmexxija minn eh, Amnesty Ireland talbet biex ikun hemm it-taħriġ tal-ħaddiema tas-saħħa li hija importanti wkoll fl-isptarijiet tal-maternità, attivitajiet edukazzjoni, taħriġ tal-forzi tal-pulizija u taħriġ tal-forza tal tal-forza tal-ġudizzjarja. Il-forza ġudizzjarja jina nittama illi l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiffinanzja. Uħut minn dawn il-proġetti fil-ġejjin, il-Kummissarju wkoll jiena nixtieq nistaqsik inti semmejt id-direttiva dwar il-vitmi tar-reati, nixtieq nitolbok, nixtieq nistaqsik din id-direttiva ser ikun fiha riferenza speċifika għal vitmi tal-FGM ma li importanti immens, Kummissarju, jiena nilqa' l-fatt ukoll illi intiet illi AS ser tkun qed dan mal-pajizi esterni jina nemmen illi dan huwa żvilupp importanti mens u jina dan nilqaw grazzi. Grazzi. Kellim li jmiss mill-2010 meta l-Kummissjoni Ewropea kienet wedet li tadotta strateġija dwar il violenza fuq in-nisa u dan kien jinkludi l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili ma kienx hemm tentattiv, l-ebda tentattiv koerenti jew strutturat biex nindirizzaw dan ir-reat. Navalwaw l-500 500.000 eh, nisa fl-Europa għaddew minn din il-prattika u iktar minn 180.000 jinsabu friski kull sena. Il-konsegwenzi jinkludi l-emorraġija per eżempju u dawn jiġu prattikati fuq eh, bniet bej 4 sa 14 sena. Anke jekk fl-Eritrea, fil-Mali, fil-Jemen huma komuni fuq il-trabi ta' twelib. Dan jista' jwassal għal infezzjonijiet u anke il-mewt. L-UNICEF tikkonsidra l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili bħala ksur ta' drittijiet tal-mara. Jiena naħseb illi dan għanna isuħ bħala rejat kontra l-umanità u għalhekk jiena. Nitlob biex l-Unjoni Ewropea kull mess possibbli tieħu azzjonijiet kontra dawk il-pajjiżi illi jaċċettaw il-mutilazzjoni jew inkella jittolleraw l onorevoli Sinclair. Grazzi, Signora President. Jiena kontra din l-istituzzjoni imma nilqa kull forma li niddiskutu din il-kwistjoni. Madwar id-dinja u evalwati li aktar minn 120 miljun persuna hija soġġett tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. Lan tal-proċess huwa li jiġi żgurat li jkun dawn nisa jkollhom il-raġel fil-ġejjeni. Kif nistgħu nużaw ir reliġjon u l-kultura biex nagħmlu dan l-abbuż fost it-tfal? L-istati membri rridu jindirizzaw, rridu jmexxu din il-ġlieda kontra dan ir-reat ta' min jikkundannaħ. Meta jsir dan ir-reat fi stati membri għanna naddu sentenzi ħorox irnamlu kondizjonijiet u kol biex nibatu messaċ li din il-prattika tittiqaf darba l-dejjem. Grazzi għal kampanji ta' saħat ċirkonċizjoni femminili etton tonqos xi pajjiżi f'dan l-aħħar deċenju dan involvi program ta' edukazzjoni dwar l-effetti negativi tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili u jkun hemm ukoll ċerimonja għal tfajliet in nisa jagħmlu klassijiet ta' rispett tagħhom infushom u kol ta' self-esteem tagħhom u kol kif jitrattaw il-pressjoni tal-pari. Jrid nagħmlu l-mutana kollu biex inwaffqu dan il-barbarizmu darba dejjem. Grazie, ora la... Grazie, issa naddi l-kelma lill kummissarju Dalje Joġbok. Mikrofon għal-kellim. Grazzi għal din id-diskussjoni. Fis-seklu 21 miljuni ta' nisa żgħar għadhom ibatu minħabba din il-mitulazzjoni ġenitali ta' kull sena qed jirriskjaw li jkollhom ukoll eh, mewt kif ukoll jekk huma mbagħad ma jkollhomx din il-konsekwenza xorta waħda jkollhom disabilità u anki jkollhom tqala diffiċli. U allura aħna se nkompnu biex aħna nagħtu appoġġ li drittijiet u tisħiħ tan-nisa fil-kuntesti kollha permezz ta' ġlida kontra violenza kontra in-nisa. Sal-aħħar ta' Lulju, il-Kunsill ta' Affarijiet Barranin huwa mistenni li adotta l-pjan tazzjoni tal-Unjoni Ewropea għad drittijiet umani u demokrazija u l-qafa strateġiku l-Unjoni Ewropea għad drittijiet u demokrazija kif ukoll fejn naraw illi din il-ġlieda kontra mutilazzjoni se tkun priorità madwar 55 miljon euro se jkunu allokati sabiex ikun hemm proġetti li jiffukaw fuq is-saħħa għall-omijiet kif ukoll proġetti li ndrizzaw iż żagħżugħ u bżonnijiet speċjali tagħhom tas-saħħa. Il-kollegi tiegħi Katie kif ukoll Vivian se jaħdmu flimkien mal-onorevoli membri biex bekk ikonna aktar għarfien dwar il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. Grazzi. Grazie, Grazie lill-Kummissarju għanna tlet proposti ta' resoluzzjoni wara diskussjoni diskussjoni tinala hawnhekk il-votazzjoni issir għada f'nofsinhar. Issa skont